matul il-negozjati, il-Kommissjoni se tibqa' taġġorna l-Parlament f'dak għandu x'jaqsam mal-aħħar żviluppi. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Grazzi ħafna, Kommissarju de Gucht. Anna żewġ mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u anke mill-Partit tal-Ħodor. Dan dan il-tmim dibattitu t l-vot se jittieħed għada. Skont ir-regoli kolli ngħidlek, eh, kolli ngħidilkom li ma ġewx imresqa emendi rigward il-